jina nishti eh, niftaħ s seduta Il-minuti tal-bira huma disponibli għalikom. Monsieur le Président, je souhaiterais Grazie ħafna, Sur President, jina nishti nitkellem fuq punt 16 ta' dawn il-minuti dak il-paragrafu bissewa isemmi li jina staqsej tal-dibattitu għal eh, ċaħda tal-immunità parlamentari tiegħi jina rrifjutajta. E din hija kontradizzjoni minn dik li intqalet mis sinjur Angelini li kienet eh, kienet il-President. Għalli xie qalet li jina eh, natajt il-klim il-, -klim, il mikrofonu il-biraħ iżda dan mhuwiex veru, allura eh, memx protezzjoni mill-naħa tal-parlament u ħadd ma kellu l-opportunità li jitkellem fuq is-suġġett u l-sanzjoni tal-plenarja, ħadd ma kellu id-dritt li proteġi lilu nnifsu ma sar l-ebda voting statement mm, u l-ebda regola jekk joġbok hu nota ta' dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Jina nifhem li dawn huma l-kummenti tiegħek rigward il-minuti, grazzi ħafna u issa ejjena ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda u dinija